Battitu tana l-vot ser isir għada f'nofsinhar. Unter Tagesordnung folgt għu Bericht von fra Grazza Zagropolo, betreffend di europäischen langfristigen Investment. Punt li misfuq l-agenda u il rapport ta' Sur Krasta Zagropoli fuq il- fondi ta' investiment fuq il medda twila ta' żmien. Għaseb hawnhekk għamilna ħafna progress. Nasab il-proporter tagħna ħejja ruħu għal dan il rapport ferħana l-ewwel il-kelma lilek, Kummissarju. Dejjem the expert. Iva, llum jiena l-esperta f'ħafna dokumenti għat qed nitgħallem ħafna wkoll. Membri onorevoli, ġala darba l-Kommissjoni kienet għamlet l-adozzjoni ta' Single Market Act l-att uniku tas-suq eh, fl-april tal-2010 dimna biex nsaħħu il-kumpaniji, partikolarment l-SMEs. Issa għanna t-tini SMA u dan jurina kemm irnexxinna naslu l-qoddim biex nilħqu l-anijiet tagħna ma kien impenn kbir biex nerġgħu nqanqlu mill-ġdid l-ekonomija Ewropea. Turi r-regolament finanzjarju mhux biss biex issowwi l-sistemi finanzjarji ma tista' tintuża biex toħloq opportunitajiet ġodda l investimentu u tkabbir fl-Ewropa u neħtieġu l-kapital biex nifinanzjaw l-attivitajiet ta' żvilupp madwar l-Ewropa kollha fl-ekonomija. Ftiġa kbira nafu d-dikultajiet li għandhom l-SMEs biex jifinanzjaw it-kabbir tagħhom. Hija problema partikolari għal dawk il-kumpaniji li mhumiex ehm, mhumiex ikkwotati fil-borża u għalhekk huma dipendenti fuq il-banek għall-finanzi tagħhom nafu li dawn huma importanti għad kabbir fl-Ewropa bejn 100 u 150 biljun euro kull sena huma investiti fil-proġetti ta' infrastruttura. L-istati membri waħedhom ma jistgħux jipprovdu l-finanzjamenti meħtieġa u għalhekk hemm ruol importanti għal fondi ta' investiment. Is-settur tal-proprjetà huwa wieħed mill-iktar eh, setturi li jħaddem fl-Ewropa. Fondi tal-proprjetà hemm 300 miljun euro huma importanti għall-industrija tal-kostruzzjoni, imma l-fondi ta' investiment fuq terminu twil fl-Ewropa huma frammentati u ħafna drabi il-negozji ma jkunux jistgħu jiksbu l-kapital li għandhom bżonn biex ikabru. Għandna wieħed mill-iktar proporzjon ta' tfaddil fid-dinja. L-ekonomija reali għandha l-flus, edin hemm, imma issa rridu naraw kif ħannużaw dawn il-flejjes u naslu għalihom. U għalhekk għandna l-eltif il-fondi ta' investiment Ewropej fuq terminu twil. Dan jiprova joħloq struttura biex jipermetti l-kapital b'sieda tal-investituri fuq ħtiġijiet fuq medda twila ta' żmien ikunu jistgħu jagħmlu flus fuq livell twil għal proġetti ta' investiment u ta' infrastruttura meħtieġa għaxar stati membri għandhom l-leġislazzjoni fisseħ biex dawn l-LTIFs ikunu jistaw joperaw. Fejn dawn l-LTIFs huma disponibli hemm 50 verżjoni kważi biex jaslu minnhom u dan fisser li hemm frammentazzjoni li tagħmel il-ħajja diffiċli biex jagħmlu għażla informata. L-LTIFs għandhom regola ċara u ħajġu rikonoxxuti faċilment u bekk ħajfaċilitaw il-ċaqliq tal-flus għal dawn il-proġetti tant li jeħtieġu l-flus. Għanna Michel Barnier li għalinna eh, eh, u smajna bosta drabi li l-Kommissjoni hija kuntenta ħafna għal l-kontribut ta' rapporter u shadow rapporters. ħafna kwistjoni tekniċi ġew solvuti ta' malajr u kontenti kollox ma kollox ma test li għanna qoddimna x'jirrifletta eh, rifletti l-ispirtu tal-Kummissjoni, tal-proposta tal-Kummissjoni biex jispruna investiment fuq medda twila ta' żmien. Kien hemm bżonn ta' kompromess, għandna l-istess għanijiet biex inniedu mill-ġdid tkabbir fl-Ewropa Il-Parlament wasal l-istess konklużjoni bħal tal-Kommissjoni fil-rigward il-mobilizzazzjoni tal-ammont massimu ta' tfaddil possibbli biex niftħu l-fondi fl-iktar firxa wiesa ta' investiment, biex ikonna l-iktar firxa wiesa ta' investituri, investituri bl-imnut, inklużi, u dan huwa importanti s-suċċess ta' din il-proposta. Il-fondi ta' USITS kienu ta' suċċess dawn l-aħħar 25 sena eh, bazati fuq set wieħed ta' regoli l-om jaħdmu bħala fondi ta' investiment effiċenti Ewropej. L-emendi mill-Kumitat Ekon biex jwessaw l-ambitu ta' LTIFs eligibli jimxu fi direzzjoni tajba. Naqblu 100% ma l-analizi ma'kom li l-SMEs il-swieq ta' kumpaniji kwotati u mux u ma' importanti għal dan l-an. Aħna rridu nwessaw l għafa sal-lassi biex nejnuhom, imma rridu naraw id-definizzjoni kif ser tkun li ma huma l-LTIPS. Ma rridux kumpaniji multinazzjonali u nejnu li l-om meta ħna nipruvaw nejnu l-kumpaniji żgħar, għalhekk hemm perċentwal żgħir minimu li rridu jkollhom domiċilju fl-Ewropa biex jiksbu dan il-fond. Lan huwa li nixprunaw l-investiment fl-ekonomija u għalhekk huwa raġonevoli li nimxu hekk. Għanna obbligu li nizguraw li l-liġijiet kollha ikunu konformi ma' trattati u l-liġijiet internazzjonali u għalhekk is-servizz legali qed tal-Kummissjoni qed jara jekk dan mhux possibbli. Iżda l-iktar ħaġa importanti llejla huwa li l-Parlament jimxi bħeffa biex jadota dan it-test. L-għana ħari u għalin nifinanzjaw l-ekonomija reali u jek indomu l-affarijiet inkun qed nagħmlu b'satan fil-roti għad kabbir l-affarijiet fil-Kunsill mixjin tajjeb u naħseb li kun raġonavoli li r-trialogi jibdow meta l-mandat il-ġdid tal-Parlament jibda lejn il-ħarifa. Illum qed nbagħtu sinjal b'saħħtu għal dawk kollha involuti fil-ekonomija reali fl-Ewropa li nifmu l-problemi tagħhom u lesti nwaslu l-qudiem soluzzjonijiet għalihom. Grazzi ħafna. Grazzi President. Vielen Dank, Frau Kommissarin Malmström. Frau Grazie, Kommissarju Malmström. Signora Zagropolo mhux preżenti u għallek nissuġġerixxi li jkollha ħin biex titkellem lejt mimi dibattitu meta tasal u issa ngħaddi l-mikrofonu lil Ivalo Kalfin għal minuta fissem il-Kumitat tal-Baġit. Grazzi, President, Komissarju. Il-Kumitat tal-Budget joħoss illi din il-proposta għal fondi ta' investiment Ewropej fuq terminu twil, LTIFs, hija proposta eċċellenti li tikkontribwixxi biex issaħħaħ l-ekonomija reali tal-Unjoni Ewropea. Partikolarment f'mument meta l-finanzi pubbliċi huma pjuttost skarsi għallek jistaw jintużaw biex jixprunaw it-kabbir. Il-Kumitat tal-Budget wassar ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu l-ewwel net li l-Istati membri m'għandhomx jistabilixxu kundizzjonijiet żejda għal dawn il-fondi. It-tieni li dawn il-fondi ta' investiment m'għandhomx ikunu qegħdin jagħmlu skambji għad-derivati fuq is-suq u it-tielet rridu niċċaraw x'inhuma regoli għall-investiment fi strumenti jekk hux qed nitkellmu dwar finanzi pubbliċi jew le u fl-aħħar rridu nizguraw illi kwalinkwa strumenti li jintużaw biex wieħed jevad it-taxxi ma jkunux qegħdin ngħinuhom jew nkatruhom. Grazzi. Grazzi, issa naddu għal kelliema l-oħra fi sem il-gruppi politiċi, naddu il-mikrofonu l-Sinjura Lulling li ila mill-bidunet. U ila maħna għanda esperienza f'dan il-qasam. Grazzi, mikrofon għal-kellim. <laughs> President, euh, Grazie, President. Verament soddisfatta bil-proposta tal-Kommissjoni u r-rapport eh, Krazza jirresat emenda zaħira ħafna fisem il-grupp tiegħi u naħseb li bla eżitazzjoni l-Parlament Ewropew jista' jagħti l-kunsens tiegħu għal dan. Jiftaħ il-possibilità biex il-fondi ta' investiment ikollhom sottofondi fir-rigward il-fondi ta' investiment alternattiv. Kif kun kummissjoni fakritna lan ta' l-LTIFs huwa li jipproponu fond ta' investiment fuq medda twila ta' żmien. Hekk ifisser wara kollox l-akronomu u aħna rridu niżguraw li l-ekonomija reali tiġi xpronata. Iżda ejja ma nkunux illużi dawn il-fondi musser ikollhom l-effetti meħtieġa li nixtiequ jekk ma nallokawx ammont minimu ta' flessibilta biex dawn il-fondi jkunu attraenti u għalhekk qed nissuġġerixxi li nimxu kif qed ngħid fl-emendi għandhom ikollhom il-possibilità li jkun hemm kompartimenti u elementi apposta ta' fondi ta' investiment alternattiv li jkun inklużi. Qed niżisti fuq dan għax din it-tip ta' possibilità tippermetti l-flessibilità biex innaqsu l-spejjeż mhux neċessarji. Biex bekk ikunu attrajenti biżejjed, biex bekk ikun hemm l-inċentivi hawnhekk. Anki jkun hemm il-possibilità l-investitur fl-AIF, Fond ta' Investiment Alternattiv, li jagħmel trasferiment tal-ispejjeż tiegħu minn kompartiment jew element għal element ieħor tal-istess fond. Dan ikun ta' benefiċċju għall maneġjar tal-fondi. Min ikun qed iġesti dan il-fondi ikun aġevolat bekk ikun hemm anki inqas spejjeż marbuti mal-aċċess ta' dan il-fond u jkun hemm ukoll il-fatt li dan il-kompartimenti jippermettu li nevitaw spejjeż impliċiti fil-ħolqien ta' fond kompletament ġdid. U mhix xi idea ta' barra minn hawn, xi waħda rivoluzzjonarja, imma idea tajba. Din l-idea ta' kompartimenti narawha f'direttivi oħrajn tal-finanzjamenti ta' investiment fond ta' investiment alternattiv, id-direttiva tal-2009 ta' USITS, artiklu 1, 2 u 49 mod partikolari, ġifiri dawn kollha ma ser ibidlu xejn fir-rigward il mekkaniżmi ta' supervizjoni tal-awtoritajiet. Huwa biżejjed biex nħarsu lej l-artikolu 49 ta' direttiva USITS li tispeċifika li dawn il-kompartimenti huma indirizzati mill-awtoritajiet ta' supervizjoni bħala fondi reali, anke fir rigward l-obbligi għall-investiment. Il-beneficju ta' din l-emenda naraw mill-fatt li l-Ministru Grik tal-Finanzi jappoġġaw ukoll u jappoġġa din l-idea li nintroduċu dawn il-fondi kompartamentalizzati. Et naraw li ħareċ dan l-aħħar biex dan naraw fil-fatti u għalek ejja nikkonkludu dan ix-xogħol. Grazzi, Signora Lulling. L-Onorevoli El Kadrawi għal 3 minuti. Grazzi, President, Kommissarju, kollegi. Mil-bidunet nishtiq nir-ringrazzja l-rapporter għal kooperazzjoni eccellenti li kenna u anke li shadow rapporters. Naħsbu li mill-grupp tal-SND din huwa ftejim tajjeb jiftaħ il-bibin beraħ għal eltif tajjeb u għaqli għal dawn il-proġetti ta' infrastruttura. Dawn huma neċessarja ħajkonna bżonn 1000 biljun euro biex nilħu l-anijiet tal-2020 fir rigward l-infrastruttura, trasport, ecc. U nafu kemm huwa diffiċli dan li wieħed jikseb il-fondi mill-banek. Hemm diffikultajiet kullimkien u għalhekk li nippruvaw insoddu t-toqob għal finanzjamenti huwa xi ħaġa li huwa valla pena il-proġetti ta' infrastruttura il-valur tagħhom fl-2010 sissa naqas madwar 50% u għalhekk għandna bżonn investimenti f'dawn il-proġetti. Fl-Istati Uniti tal-Amerika fil-fatt 75% ta' dawn il-proġetti ta' infrastruttura huma finanzjati minn self bankarju, imma naraw li hawnhekk ukoll koll il-banek jistabilixxu prekondizjonijiet stretta ħafna u jagħmilha diffiċli ħafna li wieħed jikseb il-fondi. Dan naraw mill-fatt illi l-SMEs Grigi u Spanjoli il-probabilità li jkollhom fl-aħħar mill-aħħar self huwa verament baxx. Xi kultant l-SMEs ikollhom jalqu għal kollox allura diffiċli ħafna għalhekk hemm bżonn intejbu din is-sitwazzjoni. Minkejja li għaddan dak li għandna qudiemna bħalissa huwa pass importanti l qoddim Dejjem jekk ikun hemm numru ta' kundizzjonijiet kwalitattivi li nilħquhom l-investituri istituzzjonali u tal-imnut irridu jkunu involuti f'dawn il-fondi ta' investiment. Imma l-affarijiet ma jistawx jaħdmu jekk l-investimenturi jkunu jistaw jirtiraw l-appoġġ tagħhom u l-flejjes tagħhom meta jridu huma, u għalhekk irridu niżguraw li l-investituri ikunu obbligati u kapaċi li jirtiraw l-appoġġ tagħhom u l-flejjes tagħhom jekk ikun hemm bżonn, imma dawn il-kondizzjonijiet irridu jkunu stretti u rridu noqogħdu b'sebgħinejn fuqhom. Irridu nagħtu ħarsa lejn liema tip ta' assi fuq medda twila ta' żmien jistgħu jiġu investiti, liema tip ta' impriżi qed nitkellmu dwarhom. Tkellimna dwar proġetti sostenibbli, tal-enerġija sostenibbli, l-infrastruttura, kif innaqsu s-sogri, il-proġetti ta' infrastruttura jridu jkunu definiti sow, sabiex bekk ma nkunux qegħdin ninvestu f'affarijiet li diġà jiksbu ħafna riżorsi bħallum u għalek nħoss li huwa importanti li ma jkun hemm lebda rabta mal-tax havens. Għal daqstant naħseb li għamilna ħafna xogħol u issa hemm bżonn li nibdu immexxu daqsxejn l-affarijiet dan il-fond. Grazzi. Grazzi, issa jmiss lill-Onorevoli De Bakker għal 3 minuti. Grazzi, President, Komissarju, lejla tajba. Naħseb li din hija proposta estremament tajba, għandna proposta qoddimna li turina li verament diffiċli li l-SMEs jiksbu l-fondi, nafu dan, kemmu diffiċli li jiksbu l-fondi mill-banek, kena rapporta inizjattiva propja li fassaltu jiena l-SMEs biex nipruvaw nimmobilizzaw l-investiment. U dan huwa element hawnhekk li rajnieh minħabba l-kriżi wkoll. Ħafna mill- l-affarijiet kienu jduru mal-banek u ma kellhom diffikultajiet u għalhekk kellhom reperkussjonijiet fuq ħaddieħor. U għalhekk hemm bżonn inkisru dan iċ-ċiklu vizzjuż u nallokaw xi fondi għall-SMEs. Importanti li l-gvernijiet u l-awtoritajiet eh, ma jkollhomx problemi biex jallokaw dawn ir-riżorsi u għalhekk dan huwa suġġeriment tajjeb biex nimlaw il-vojt li hemm. Naħseb illi rridu nixpronaw l-ekonomija dan huwa mod tajjeb kif nagħmlu dan tajja pal smis u tajja għal proġetti ta' infrastruttura fuq medda twila ta' żmien. Aħna ktibna ċaru tont x'jista' jiġi investit hawnhekk tajna ħarsa lejn il vestituri professjonali, istituzzjonali biex niżguraw li jkun hemm impenji fuq medda twila ta' żmien. nagħtu ħarsa lejn liema tip ta' infrastrutturi qed nitkellmu dwarhom, pereżempju skejjel, trasport, dawn kollha huma affarijiet li għandhom bżonn jiġu xprunati daqsxejn. Tajna ħarsa wkoll lejn il-kumpaniji, lejn l-SMEs biex ikollhom il-kapital fidejhom. Mhumiex biss dipendenti fuq il-banek imma anke fuq is-swieq tal-kapital. U dan ifisser li rridu iktar diversifikazzjoni tal-finanzjamenti u l-fondi. Is-settur privat ovvjament huwa meħtieġ hawnhekk irridu niżguraw li l-inizjattivi privati jkunu ikollom lok f'dan n fond rridu klima tal-finanzi tajba imma rridu inċentivi tajbin biex bekk l-investituri privati kunu jistgħu jsibu liema proġetti tajbin jistgħu jiffinanzjaw. Naħseb il-leġislazzjoni hija waħda tajba, għandna soluzzjonijiet, qed niżguraw li jkun hemm biżejjed flessibilità min iġesti l-fondi, qed niżguraw li jkun hemm aċċessi għal eltifs għall investituri differenti u fl-istess ħin niżguraw li jkun hemm stabbiltà għaliex għandna dan l-approċċ fuq medda twila ta' żmien. Issa rridu niżguraw li dan l-affarijiet impoġġuhom fil-prattika. Fl-istess ħin rajna li minħabba li hemm biċċitta leġizlazzjoni differenti li votajna dan l-aħħar ħames snin u li kienu neċessari biex ikun hemm stabbiltà fis-sistema finanzjarja, xi kultant ikun iktar diffiċli biex l-investituri istituzzjonali tassew ikunu jistgħu jagħmlu xi ħaġa u jieħdu azzjoni. Għalhekk issa rridu naraw kif nistgħu nixprunaw il-fiduċa biex bekk ikonna dan l-investiment tajjeb fil-post biex bekk niżguraw li l-ekonomija reali tiġi xprunata. Sur Debaka, jenet namellek sinjal biex titkellem inqas bil-mod. Għaliex interpreti qegħdin jidunna b-mod disprat li qed taġġel iż-żejjed. It's done. It's okay. Just one more sentence, maybe that to the Commission that Laħar sentenza għal komissjoni li mis importanti ħafna li aħna nħarsu kif din il-leġislazzjoni għedin qed taffettwa investituri tal ġejjin biex jiġu fissu u jaraw ma proġetti se investu fjom dinja xaħġa xi ħaġa li nagħti parir il-Kummissjoni jmiss li jħarsu li jindi biex tax xol biex inkunu nistaw nibdaw nistimulaw l-ekonomija ġita naraw it-kabbir li jahna neħtieġu grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege De Backer. Ich habe zuerst versucht, Sie dezent zu unterbrechen. Grazie, Sir De Backer. Kont qed nipprova nkun eh, edukat. Meta kont qed nipprova waqfek, eh, jiena Naħseb li ovvjament huwa dritt tal-liberali Olandiżi li jinftehmu mhux hekk minn kulħadd. Ġifieri importanti li titkellem bil-kelb mod jekk tidu minn min jifmek. Mela nkellmu mismu hawnhekk, ġifieri sur stajala nisa. Tlet minuti. Grazie President. Dan il-nabbozz ir regolament hija xi ħaġa li teħtieġ l-ekonomija kif ukoll is-suq finanzjarji jeħtieġuha. Il-banek illi jinsabu fl-Ewropa kienu eh, kawti ħafna meta kien ġew biex jittrattaw il-kwistjoni ta' investiment fuq żmien twil. Il-banek iktar jifukaw fuq eh, li jkollhom lieħ fuq żmien qasir. Issa mhijiex biss mhux biss id deposit ta' skala kbira li qed nippruvaw nindirizzaw hawnhekk imma wkoll dawk li huma iżgħar, il-ħut iż-żgħir. U biex naraw li dawn investituri fuq skala żgħira u eh, li jfadlu jisfaw deposits jista' jkollhom fiduċja fil-fond ta' investiment Ewropej irridu mela naraw illi il-fondi huma ġestiti kif suppost li aħna nimxu bir-reqqa, bil-galbu u nużaw regolamenti prudenzjali ta' galbu meta niġu għal portfolios dawn għandhom jitfasslu sew u l-miżuri neċessarji du jittieħdu sabiex nevitaw konflitti ta' interess. Din il-leġiżlazzjoni issemmi ir-regoli meħtieġa u naħseb illi huwa pass tajjeb il-qudiem u jiena nivvota favur. Grazzi. Grazzi Sur Tojalan, l-Onorevoli Tomaċik. Grazzi tassew, President. Meta niġu għal fondi ta' investiment fuq żmien twil, dawn jiffokaw fuq eh, għanijiet ta' żvilupp sostenibbli fuq żmien twil. Din xi ħaġa ħafna drabi sa membri insewwi. Iżda n-nies dejjem jaraw sal-ponta ta' neħerhom. Barra minn hekk, bosta stati membri għandhom xi seġġier nazzjonali u għalhekk dawna qegħdin fuq ix-xifer tal-falliment. Aħna rridu illi nqajmu koxjenza dwar dawn il-problemi serji. Iżda sa frattant dawn il-fondi huma meħtieġa jekk aħna nagħmlu investimenti sostenibbli aħna rridu nipprovdu ċertu kondizzjonijiet li huma xirqa għall investituri aħna rridu nagħmlu ċertu riformi tal-sistema legali, niġiedu kontra korruzzjoni, intejbu t trasparenza kif ukoll il-politika fiskali. Dawn huma l-unika garanziji ta' veru li l-ekonomija Ewropea tista' tuża biex terġa' tqum fuq Grazzi. Grazzi Memħat ta' skaġ għaj. Nantu mela l-Komissjoni. Grazzi, kollegi. Grazzi ta' dan id-dibattitu jina di il-kommenti kollha lill-Komissarju Barnier. Dan dinja proposta li jina nistennew għaliex fil-verità il-Fond ta' Investiment Ewropew ħajjat investituri pal-mumma polza tal-pensjoni u polza oħrajn, polza oħrajn il-ċans li dak li kun investi flettib tip ta' assi. Fondi strutturali li għandhom bżonn investiment fuq żmien twil. Kumpaniji li mhumiex ehm, reġistrati fuq ma' startups u eh, il-proprjetà li dejjem kien klassi tassi kbira ħafna dak li huma fondi ta' investiment din hija xi ħaġa li hija essenzjali jekk aħna ħan nisqu fuq is-saħħa finanzjarja dawn is-setturi u li ser iġib miegħu xogħol u tkabbir u għalhekk tant huwa importanti dan l-istrument u għalhekk irridu nagħmluha disponibbli kumpanija tagħna mill-aktar fis. Kif għedna llum dan huwa l-ewwel pass ma' importanti ferm u nittamaw li bil-vot tagħkom għadha nibatu messaġġ sinjal ċar li aħna qegħdin naħdmu fuq dan u nittamaw illi daqta nkunu nistgħu naslu għal tejjim fil-biddu tal-rebija li nisa. Grazzi u l-lejli tajb li Fin dank. Grazzi tassew. Sarja Mastra, mela narqu d-dibattitu tagħna l-vot se għada l-offsinar. is tal-Ines se jsibda għada il-ħamis 18 ta' April, 8 Janos, ta' filgħodu. L-aġenda hija disponibbli fuq is-website tal-Parlament. Kummissarju ningrazzjak. Ningrazzja s-servizzi, il-kollegi.